Dear President, Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Nerġa' niftaħ is-seduta il-minuti tal-laqa tal-bira u t-testijiet palissa huma d-dispożizzjoni tagħkom suppost rajtu għandkom xi oġġezzjoni jekk le il-minuti huma adottati. il-President irċi